Before we start our voting. Qabel ma nibdew bil-votazzjoni għandi żewġ avviżi illi nixtieq eh, nagħmilhom u jekk jogħġobkom oqgħodu ftit attenti.